Uh, Tajjeb eżis kollegi se nixtieq nerġgħu nibdew bis-seduta u l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa ħin l-mistoqsijiet tar-rappreżentanti tal-Kunsell u nixtieq li nilqa' fostna il-Ministri f'isem il-Presidenza Belġana u nantu għall-ewwel mistoqsija li hija l-mistoqsija min-naħa ta' Sinjura Rekefiċute dwar in-nies li għandhom disabilità u l-istrateġija tas-sena 2020. Ministri, meta tkunu l-estek joġobkom. Signor President, eżis kollegi, il-Kunsill jagħti importanza kbira għal fatt li aħna rridu ntejbu l-possibiltajiet għall-impjieg għaċ-ċittadini kollha speċjalment dawk li għandhom diżabilità. Din hija waħda mill-għanijiet prinċipali tal-Istrateġija Ewropa 2020 u aħna f'Ġunju tas-sena 2010 ħdimna fuq din l-istrateġija u għamilna bħala priorità l-inklużjoni tan-nies li għandhom diżabilità. Mħabba li din tista' tikkontribwixxi għat tnaqqis tal-faqar naturalment u għat tnaqqis tal-problema tal qad Jiena naħseb illi issa meta ħajkonna s-sena li tfakkar il-faqar nafu li din ħajkollha impatt fl-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni trid ukoll tiżviluppa eh, programmi li jaħdmu kontra d diskriminazzjoni u anke fuq bażi nazzjonali minħabba li l-Istati membri jridu jistabilixxu ċertu miżuri ħallibek aħna nilħu l-ħtiġijiet ta' bosta gruppi differenti, speċjalment dawk li għandhom disabilità. Wara deċiżjoni li ttieħdet fil-laqgħa ta' Ġunju ta' din is-sena, aħna għedna li l-politika komunitana trid tappoġġa dan l-approċċ komuni ta' din is-strateġija illi għandha l-intenzjon li tinkludi l gruppi kollha fis-soċjetà tagħna speċjalment dawk illi għandhom diżabilità huwa parti mill-qafas Ewropew illi kien adottat ukoll min-naħa tal-Kunsill f'Ġunju dwar in-nies li għandhom diżabilità u aħna kif għedtilkom nixtiequ li ninvestu fir-riżorsi umani li huma rrappreżentati minn nies li għandhom disabilità u nixtiequ nisviluppaw miżuri preċiżi għat-taħriġ u għall opportunitajiet ta' xogħol li jridu jinħolqu għal dawn il-persuni wkoll. Il-Kunsill talab lill kummissjoni sabiex tagħmel abbozz tal-istrateġija għal 10 snin li ġejjin speċifikament għal persuni illi għandhom diżabilità u r rappreżentanti tagħhom fil-kuntest tal-istrateġija 2020. Grazzi ħafna Sinjor Binkafiċu tixtieq mistoqsija supplementari. Grazzi ħafna. Aziz Ministru ta' tweġiba tiegħek perina nixtieq xorta waħda ngħid li 65 miljun Persu, 65 miljon ċittadin fil-fat fl-Unjoni Ewropea u l-vuċi tagħha ma tinstemax. U eh, naħseb il-ridu naħdbu iktar kontra diskriminazzjoni ħalli niżguraw illi dawn iċ-ċittadini wkoll ikun jistgħu jibbenefikaw mid-drittijiet bħala ċittadini Ewropej. Grazzi. Iva, il-grupp tal-Kunsill dwar il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-welfare qiegħda tanalizza proposti li għandhom x'jaqsmu mal-istess trattament li għandu jitnata liċ ċittadini Ewropej rispettivament mill-età, orjentazzjoni sesswali, tfemmin reliġjuż, etc. Nafu illi dan huwa proġett u patt li jeħtieġ l-approvazzjoni tal-Istati membri kollha u għalissa l-Presidenza għadha ma tistax eh, tgħidilkom kemm ħajduhom għaddejjin in-negozjat jew x'ħajkun ir-riżultat. Grazzi ħafna, sandi żewġ mistoqsijiet oħra supplementari ħanismawhom wara xulxin u mbagħad nitolbu lill ministru sabiex iwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet flimkien ngħaddu għas-Sinjura Zemke l-ewwel. Grazzi ħafna jiena l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak tal-li tajtna din l-informazzjoni, però jiddispiċini ngħid illi din l-informazzjoni li tajtna kienet ġenerali wisq. Inti għattenna illi semmejt informazzjoni relevanti, pero jina nishtiq nistaqsik, mistoqsija aktar speċifika. Intom edin tipprovdu li jkun hemm fondi addizzjonali għat-taħriġ ta' nies b'diżabilità minħabba li jekk ma jkollniex hekk żgur illi dawn in-nies ma jistgħux ikun inklużi fil strategija Ewropea. Grazzi ħafna, jiena nixtieq insaqsik liema kalendarju x'intenzjonijiet għandkom kif qed tippjanaw illi intom ħad komploddejjin bin-negozjati dwar ir-regolamenti fuq id-drittijiet tal-passiġġieri li vjaġġaw bil-karozzi. Grazzi. Colleagues, ministers, minister, are you able to answer those two? Jekk jogħġbok sur ministru jekk tixtieq twieġeb għal dawn iż-żewġ mistoqsijiet, Grazzi ħafna dwar il-fondi aħna nistgħu ngħidulkom li ħajkun dibattitu ġenerali dwar kif il-budgets ta' snin li ġejjin ħajkollhom jinkludu ħafna iktar prospetti leġislattivi li huma parti u jieħdu konsiderazzjoni l-għanijiet prinċipali tal-Strateġija 2020 aħna nafu li hemm ukoll ċertu politika ġdida li hija maħsuba li tippromovi drittijiet ta' nies b'diżabilità u naturalment aħna rridu nipprovdu iktar fondi għal dan il-għan. Issa dwar iżviluppi fuq reġistrazzjoni jiena naħseb li l-ewwel nett irridu naraw eżattament x'kum xogħol jista' jkollha l-Kummissjoni fil-leġiżlazzjoni li għandna fis-seħħ bħalissa. U l-Kunsill sempliċement qiegħed jipprova jkollu rwol attiv kemm jista' jkun F'dak għandu xaqsam id-difisa ta' trittijiet ta' nies li għandhom diżabilità, ħana adottajna diġà direttiva li taħdem kontra d diskriminazzjoni kontra nies li għandhom diżabilità. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna s-sana dwar mistoqsija li jmiss fuq l aġenda tagħna illi hija min-naħa ta' Senjura Viċi President Krazza u jadwar dwar tibdil budgetarju dejn privat Ziz Ministru meta tixtieq titkellem se twieġeb din mistoqsija. Grazzi ħafna nafu illi il-proċeduri makroekonomiċi skont l-artiklu 121 u 126 tat trattat jgħidu illi għandu jkun hemm grupp ta' ħitma li jkun stabilitu dan kien sar f'Martu din is-sena fis-sena 2010 fejn jkun rappreżentanti tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Bank Ċentrali Ewropew. U hemmhekk f'dan il-grupp aħna rridu nieħdu l-miżuri li hemm bżonn sabiex intejbu l-qafas u ntejbu wkoll disciplina budġetarja. U rrid aħna xtaqna li permezz ta' dan il-grupp aħna wkoll inseħħu l-qafas legali dan il-qafas legali dan il-skużar dan il-grupp ippreżentalna rapport li fih kien hemm miktub illi l-proċess kollu ta' supervizjoni jrid jitjieb b'mod speċjali għandha tingħata ħafna iktar attenzjoni għal għaddejn u anke tittieħed in konsiderazzjoni il-sitwazzjoni globali. Il-fatt li kien meħtieġ li aħna jkollna Eh, proċeduri ta' sorveljanza u kontroll. Huma importanti ħafna ħalli nkunu iktar effiċjenti u nieħdu deċiżjonijiet u nieħdu azzjoni anka bil-qoddim. U nieħdu f'waqta u fl-istessin aħna rridu nħarsu lejn id-dejn privat li huwa bla dubju ta' xejn wieħed mill-elementi l-iktar importanti illi kien diskuss ukoll fil- kunsill ta' 18 ta' Ġunju ħajkonna rapport ukoll ħajkun ippreżentat f'Ottubru fil-Kunsill u bażi tar riżultati ta' dan ir-rapport aħna nafu li għandna l-intenzjoni nadottaw ukoll test leġislattiv ġdid u m'għandna l-ebda dubju illi mbagħad aħna nkunu nistgħu nibdew inizjattivi f'din id-direzzjoni. Kif Sinra Krazza, Grazzi ħafna, Signora President, xtaqt nir-ingrazzja l-Ministru tal-li prova jirrispondi l-mistoqsija tijaj. Madana kollu. Pero qed nistaqsi xi ħaġa dwar dejn privat jekk ġiex ikkonsidrat fid-deċiżjonijiet meħuda f'Ottubru u fil-qafas ta' dan il-programm ta' governanza ekonomika fid-dawl tal-interpretazzjoni l-ġdida. Din privat ġi konsidrat għandu rol xielab fil-proċess kif tin risposta nkun kontenta ħafna. Grazzi. Alors, kom je vul dize. Euh, kif kontet najt? Bdejna l-proċess. Bdejna nil-taqaw, se jkun hemm xi żewġ laqgħat oħra qabel il-Kunsil ta' Ottubru huwa kmini wissa biex titkellem dwar il-kriterji fil ġejjeni u l-applikazzjoni ta' daw il-kriterji għal patta stabilita u tkabbir u anka eh, dak li xaqsam il-Task Force għal Governanza Ekonomika u ma se jippreżentaw kol rapport il-Konsil f'Ottubru. Fid-dawl tal-proċess nadottaw eh, politika fl-Ewropa f'dan il-qasam fuq dejn privat. Thank you, Minister. We have no further supplementaries on that particular... Mannix iktar mistoqsijiet għal din mistoqsija partikolari, għax iktar risposti naddu s-sar mistoqsija li jmiss, mis-senjura tikaw, u għandax taqsam ma' network 10T u l-evalwazzjoni mill-ġdid ta' dan il-network.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 tal-orientazzjonijiet ta' dak għandu xjaqsam in-network tenti. It-tibdil prinċipali u li konna approċ ta' pjanifikazzjoni fuq żewġ livelli, iġifiri, nżommu nukleu ċentrali ta' network tenti, speċjalment għal dak għandu xjaqsam għal xmajjar u anka għal eh, partijiet u t-toroq u koll. Dawn ikon il-nukleo prinċipali mbagħad ikonna netwerk ċentrali illi tirrappreżenta prospettiva Ewropea ta' pjanifikazzjoni bitkabbir sistemiku ta' l-effettività tal-trasport tnaqqis konsiderevoli fl-emissjonijiet li kawżaw l-effett serra li huma kawżati minħabba trasport. F'Ġunju li għadda il-Konsil ħanota ta' dan Jider li hemm problema ta' interpretazzjoni. Maybe no Lithuanian as well. l inglis mux nisimaw tajt il-President. Okay. It is now, thank you. Jiddispeċina, Ministru. jek jogħġbok. En, en juin dernier, le Conseil a... Ġunju li għadda, il-Konsell ħanota ta' informazzjoni tal-Kommissjoni illi fil-qosor ġabar il-konferenza ministerjali fuq il-Network Stenti. Din kienet konferenza Saragozza fi Spanja fi 7 ta' ġunju. Ifokajna fuq il-metodoloġija użata għal qafas illi permetti il-rolling out u l-bidu ta' ħidma tal-Network tenti u kol sabiex naraw kif nużaw aħjar il-finanzi preżenti. Il-Kommissjoni se jkollha diskussjonijiet fuq il-ġajjini tan-netwerk sabiex niżviluppaw kriterji għall pjanar tan-netwerks ikun applikabbli kull nimkien. Dan l-eżerċizzju se jiġi konkluż fil-15 ta' settembru. Riżultat ta' din il-konsultazzjoni se jkun sottomess qudiem laqa ta' tenti ta' 30 ta' settembru l-alternativi dak nuxaqsam me pjanar se jservu ta' bazi għad diskussjoni bejn il-Komissjoni u l-Istat membru involut u anka għal komitati multilaterali għal revizjoni tal-linji gwida ta' tenti. Fil-bidu tal-2011 se jkonna valutazzjoni tal-impant dwar il-linji gwida għal tenti u għal dastant nistennew illi ikonna linji gwida f'Mejju jew Ġunju tas-sena li ġejja qabel ma dawn il-proposti ma jiġu eh, prezentati formalment u anka skont l-eżerċizzju għal konsultazzjoni multi u bilaterali qabel ma tibda il-konsultazzjoni l-Presidenza Belġa ma tistax timx qudiem f'reviżjoni tan-network tanti. Mrs. Tikaw. Signora Tikaw. Mulțumesc, domnule ministru. Una dintre, unul dintre obiect. Grazie ħafna, ministru. Waħda mill-miri prinċipali tal-evalvazzjoni mill-ġdid ta' netwerk tinti hija li nintegraw infrastruttura eżistenti u nadattawa sabiex nimxu l-qoddim għandu jkun hemm reviżjoni ta' nofsi żmien. Għandna bżonn informazzjoni meħtieġa sabiex il-miżuri jibdew ikunu operattivi s-sena li ġejja. Il-Ministru Iva, ovvjament. Il-kustanet li qajjimtu ma' importanti u bla dubju se jkunu analizzati fiħdan studji kif ukoll fid-diskussjonijiet ta' kif in-networks jiġu adottati u mħadma. Iva, żewġ mistoqsijiet supplementari oħra, se neħdu għom flimkien, l-ewel net, nibdew bis-sur xjontis. Sur xjontis? Ευχαριστώ kirja, Πρόεδρε. kirja purje, mollis πρόσφατα... Grazie, signora President, Ministru. Recentement, il-President tal-Komitat, anzi tal-Parlament, tal komitat anzi tal parlament il-Komitat ta' Turizmu u Industrija pubblika itra dwar il-ħtuħ fil-spiża imposti fil-Greċja minħabba l-emmoju tal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern Grik se jkollu innaqqas ħafna fondi għat traffiku bil-ferroviji. Reċentement irċevejna fondi mill-Unjoni Ewropea li modernizzar Din hija xi ħaġa li għal raġunijiet ekoloġiċi għal kwistjonijiet li għandhom x'jaqsam ma' Rolling Stone hija xi ħaġa li tmur kontra ċ-ċadat tal-Unjoni Ewropea ma nafx hekk forsi l kunsill u se din il kwistjoni Zamka. L-Onorevoli Zamka. Ikti permettili xtaqt nħu spunt mill-mistoqsija illi tqajmet. Il-verità hi li l-iżvilupp ta' dawn in-networks hija ħaġa importanti ħafna għall-integrazzjoni Ewropea imma din il-konstruzzjoni għandha tkun konsistenti. U din hija ħaġa wkoll illi tiswa ħafna flus. Jina xtaqt nistaqsi dan fil-budget għall-2014-2020 taraw xi possibilità illi nżidu l-fondi għal dawn in networks b'mod ulterjuri? Grazie ħafna, il-Ministru. Allora, la première question. Fuq l-ewwel mistoqsija fuq etna is tal kapacità tal-Greċja sabiex tinvesti fin-netwerk minnaħa naħseb li l kommissjoni hija aktar kompetenti sabiex titratta suġġett. Jiena ma nistax nirrispondi b'mod speċifiku fuq it-tnaqqis tal-kapaċità tal-Greċja. Imma aħna ħanżommu kuntatt mal-Kommissjoni sabiex intikom risposta aktar dettaljata. Issa dwar ix-xewqa tiegħek għall konsistenza speċjalment għal dak xaqsam finanzjament jiena xtaqt nagħmel imur lura għal perspettivi finanzjarji fej 14 il qoddim Intom ħatkun involuti fid diskussjonijiet taħt il-proċedura ta' kodeċizjoni anka għal kwistjonijiet budgetari u fl-aħħar mill-aħħar eh, nidependi fuq l-isforz tagħkom sabiex niżguraw illi niksbu il-miri illi aħna stabilixxejna. Grazzi ħafna, mistoqsija li jmiss Missur Papa Nikolaw, evalwazzjoni tal-metodu miftuħ ta' koordinament. Ministru Kjoġbok. Dans ses conclusions du 30 novembre 2009, fil-konklużjonijiet ta' 30 ta' novembru ta' sena li għaddiet, il-Kunsill semma illi il-metodu miftuħ ta' koordinament ikkontribwixxa għal ħidma korretta tas-suq tax-xogħol u integrazzjoni soċjali. Anka skambju tal-aqwa eh, prattika fil-politika u anka fil-ġejjieni dan l-istrument se jkun utli u jirrikjedi monitoraġġ effettiv tal-lini gwida għall impiegi li għandhom kunu adottati ġara darba il-Konsil jisma l-opinjoni tal-Parlament. fil fat intom tajtuna l-opinjoni ta' komillum. U l-Konsil EBSCO se jkollu rwol importanti x'jaqdi fil-kuntest ta' governanza ġusta. ħaġa determinanti l-Konsil speċjalment fid-dawl tas-summit. Is-sena li għaddiet wara li l-Konsil adotta għafa strateġiku ġdid għal kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u taħriġ, l-Istati membri l-ġorda rikonoxxew li l-kizba tal-lanijiet prinċipali fil-dokument kienu jitolbu użu effettiv tal-metodu metodu ta' koordinament għanna nkomplu nappoġġaw dan metodu li kien utli fuq smal ma parti mill-poteri nazzjonali il-rapport reċenti konġunt tal-2010 mill kunsell Kommissjoni dwar l-implementazzjoni tal-pjan ta' ħidma għall-edukazzjoni u taħriġ fl-2010 saħa fuq il-progress konsiderevoli li sar grazzi għal dal metodu miftuħ ta' koordinament fil-Kooperazzjoni Ewropea fit-taħriġ u l-edukazzjoni. il konsell u fil-konklużjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju ta' din is-sena ġibet l-attenzjoni għal kemm huwa utli fid-dibattitu ġenerali fuq l-Ewropa 2020 illi niżviluppaw bisħiħ dan l-approċċ integrat permezz ta' xogħol konġunt fuq livell Ewropew fil-kuntest tal-metodu miftuħ ta' koordinament fl-inklużjoni soċjali u protezzjoni minħabba illi huwa mekkaniżmu il-juris potenzjal qawwi għanna madana kollu fid-dawl tal-sfidi ġodda u l-prospettivi l-ġodda għall europa 2020 mod partikolari dak li għandu xjaqsam monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-miri stabiliti mill konsil fuq it-naqis tal-faqar u inklużjoni soċjali u l-ingwida l-impjiegi ta' din fil-laqan formali tal-welfare soċjali, Ministru tal-welfare soċjali fit-9 ta' Lulju, ħeġġew bidu ta' diskussjonijiet sabiex insaħħu il-metodu miftuħ ta' koordinament mod partikolari riżoluzzjoni ta' novembru ta' sena li għaddiet li stablixiet qafas ġdid ta' kooperazzjoni fuq kwistjoni ta' nafxaqsu maż-żaza ukoll stabilixxa prinċipi li għandhom jiġu implementati f'kull attività u politika li għandha x'taqsam maż-żgħażagħ u anka koordinazzjoni, meta koordinament aktar aġġornat il-Presidenza torganizza konferenza f'Settembru 14, l-14 Settembru, f'Ottubru għanna l-Konsell Epsko rridu niddiskutu di kwistjoni darba oħra u bżonn nisiltu konklużjonijiet għall-impjigi u inklużjoni soċjali. Thank you, Mr. Kula, please. Mistoqsija supplementari. Grazzi ħafna, Sinjor President, xtaqt nirringrazzja lill ministru għal risposta tiegħu. Però xtaqt niċċara punt. Il-metodu miftuħ ta' koordinament fil-fatt f'kwistjonijiet kruċjali l edukazzjoni, taħriġ u zaza, huwa strument importanti ħafna d-dispożizzjoni tagħna. Fil-qafas ta' sussidjarjetà u l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea mal-mistoqsija tiegħi i jista' jkollna riżultati ta' dawn l-istudji sabiex nużaw dawn ir-riżoluzzjoni ta' konklużjonijiet fuq il-livell illi aħna naħdmu fih. Kif il-Parlament Ewropew jista' jkun involut dan il-proċess sabiex ukoll nagħmlu kontribuzzjoni? Ministra. Grazie ħafna il-Ministru. Je vous renvoie évidemment à la dernière partie de ma, de ma réponse. Permetti li nagħmel referenza għall-aħħar parti tal-risposta preċedenti tiegħi ħan l konklużjonijiet ċari tal laqqa tal-Konsil fil-21 ta' Ottubru. U din il-kwistjoni ħtarġ tkun diskussa mżon nisiltu konklużjonijiet għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali u ovvjament dawn ħajkunu a dispożizzjoni tagħkom. Jidher illi jew mistaqsija supplementari oħra Missor Blinka Viċuta. Grazzi Ministru għal tweġiba tiegħek fuq il-metodu miftuħ ta' koordinament. Din is-sena fl-Unjoni Ewropea qed niċċelebraw is-sena l-ġlida kontra l-faqar u hija konċidenza illi fl-Unjoni Ewropea għanna esklużjoni soċjali fuq skala kbira wkoll għad kbir u rridu niġġieldu il-faqar fl-istessin u inti tajdinna li ħajkonna skambju tal-aqwa prattika u li ħa nitalmu mill-pajjiżi skandinavi għaliex huma jiffakaw ħafna fuq il-ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Jekk namlu dan il-faqar fil-pajzi baltiċi se jonqos ukoll, grazzi, il-Ministru. Koordinament u taħriġ aħjar hija xi ħaġa importanti. Anka fuq kwistjonijiet ta' welfare soċjali u anka għal fini ta' tkabbir. Impigi u ġilida kontra l-faqar kienu punti li sħaqna fuqhom illum. Speċjalment politika proattiva li tista' tnaqqas il-faqar u tejjeb provvista tax xogħol. Jiżgura li aktar nies jaħdmu u li finanzi pubbliċi jkunu aktar viabli. L-istess japplika anka s-sistemi tas-saħħa fil-fatt. Fl-2010, ġveri s-sena, ta' kontra l-faqar, sen nkunu nistaw nimplementaw dan il-proċess fejn nitalmu minn xurxin. Grazzi, naddu għal-mistoqsija li jmiss. Missur għantis fuq il-memorandum ta' ftejm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 għal supervizjoni tan nisuq speċjalment għal deficit eċċessiv. Il-Konsil rikmanda eh, qabel uh, li Greċja tintroduċi numru ta' miżuri sabiex intejbu il-mod kif jaħdmu il-swiq tal-prodotti u anka l-klima sabiex insaħħu tkabbir u x-xogħol sabiex intejbu l-effiċenza u rata ta' tejka pal fondi strutturali mill-Unjoni Ewropea u kol sabiex nikkoreġu d-deficit budgetari li u eċessiv u kol insaħu l-viabilta tal-finanzi pubbliċi. Il-Greċja prezentat l ewwel rapport fuq l-implementazzjoni tal-miżuri fis-16 ta' Marzu u f'Ġunju l-Kommissjoni u l-IMF għamlu analiżi preliminari fil-qafas ta' mekanizmi ta' poċ għal stabilita' Għat netkelmu hawnhekk fuq 110 biljun euro bejn l-Unjoni Ewropea u l-IMF. 110 biljuni motija l greċja Konsil ma kienx konxu formalment fuq l-axħar risposta tal- tal-Konsellu ċevejna il-rizultati preliminari dawn għaddejnijom l-Istati membri u skont il- valutazzjoni tal-Kommissjoni l-ekonomija miex jaskont il-bassir li sar dak nixaqsam il-mekanizmu sabiex nappoġġaw l-istabilita. L-inflazzjoni miex element sotisfaċenti għal dak xaqsam swiq tal-prodotti għal daqstan sen komplu nieħdu miżuri jekk meħtieġ sabiex inkomplu nejnu l-autoritajiet gregi u sabiex ikun hemm aktar tkabbir ekonomiku u nżommu wkoll budget b'saħħtu. Skont il-valutazzjoni tal-Kommissjoni jekk l-iżvilupp tal-ekonomija jimxi skont il-programm ta' ġustament li jimxi jitfid mal-mekanizmu ta' appoċ għal stabilita mela għamil għallura zida fl-inflazzjoni turi imperfezzjoniet fuq is-suq l-istess ħaġa tapplika wkoll għal budget din tkun xi ħaġa li l-Kunsill se jkun qed isegwi mill-qrib. Thank you very much, Mr. Schwantis. Grazzi ħafna, Sur Schwantis. Grazzi ħafna, Sinra President. Sir Ministru, jiddispaċini ma ma rispondejċ il-mistoqsija tiegħi. Il-miżuri li tieħdu anka eh, wara li maju fil-Greċja huma miżuri skizofreniċi fuq naħa sabiex ikonna dħul statali, qed naraw impożizzjoni ta' aktar taxxi, taxxi li ċittadin ma jistgħux iħallsu, qed nitkellmu fuq deflazzjoni u tnaqis fil-deflation qed naraw anke miżuri bħal VAT fuq prodotti u VAT anke fuq fuels li ntużaw t-tisħin. fil kunsilli Kofin tal-biraħ nħarġet rekomandazzjoni fejn il-Greċja natat pari li tamel timplementa aktar miżuri bħal dan u dan iżid iktar l-inflazzjoni. Saru suġġerimenti mill-Ekofin għal Greċja sabiex ikun hemm nuqqas f'din l-esplużjoni ta' inflazzjoni. Grazzi. Alors, je n'ai pas la réponse précise de ce que l'ECOFIN a pu décider euh, ces derniers. Ma nafx eżattament eh, Ekofin xideċidew matul is-sijat li għaddew imma il-problema tal-ekonomija Greċa semmet ħafna drabi mill-Kummissjoni skont il-strateġija Lisbona għalet kabbir id-direttiva tal-2009 tajt illi huwa essenzjali li l greċa iżid l-sforzi tagħha biex tiġilet kontra in-nuqqas ta' bilanċi fl-ekonomija makroekonomika biex tirranġa l-problemi strutturali fil-ekonomija. Il-kompetitività għandha tiżdied fis-servizzi u l-investiment u r-riċerka u l-iżvilupp għandu jkun hemm fondi strutturali li jitħadmu b'mod aktar effiċenti. Ukoll għandu jkun hemm strateġija integrata rigward is-settur tax-xogħol. Għandu jkun hemm ukoll aktar sigurtà l-awtoritajiet Griegi qalu li huma taw prioritajiet għal fondi strutturali allokati għal bosta setturi bosta osma Hemm ukoll il-fatt li dan qed joħloq ħafna diffikultajiet għal pajjiżi. Grazzi Ministru għandi mistoqsija oħra mill-Onorevoli Patrnikola. Kollega tagħna semma il-fatt li l-inflazzjoni qed tiżdied b'4.5 stiedet b'4.5 fil-mija f'Mejju b'dawn il-miżuri ta' konsum popolari, l-inflazzjoni se taqa' Qed nitkellmu dwar miżuri kif qed inti għal taxxi ġodda li se jiġu introdotti. X'miżuri għandna biex nejnu it-kabbir u nistimulaw l-iżvilupp? X'għandna fidejna għandna pjan speċifiku, hemm miżuri li huma pjanati b'mod speċifiku biex jidħlu fis-seħħ u dawn ġew rikomandati. Ministru. Nifhem perfettament illi l-inflazzjoni qed titla u għadin għanti kawza problema jekk ħajkompli jiġri dan se jkun hemm bżonn mekanizmu biex innaqsu l-inflazzjoni ma dak li nista' ngħid bħala membru tal-żona euro Greċja għandha responsabiltajiet bħal stati membri oħrajn trid tistagura tassigura l-istabilità fir-reġjun. Politika tagħha bħal dik ta' ħafna stati membri ta' tħassib għandu jkollna politika b'saħħitha konformi mal- linji gwida ekonomiċi. Bekk il-pajjiż irrid eh, jara li għandu responsabilità u jittratta din il-problema b'mod effiċenti. Ta' mhux biex da biex innaqsu il riskju li l-Unjoni Monetarja ma tibqax tiffunzjona kif suppost. Grazzi, Ministru. Naddu issa mistoqsija li jmiss minn Anik Hajna, l-Onorevoli Anik Hajna, dwar il-prioritajiet tal-Presidenza Belġana dwar il-ġnus maquda u l-korpi tal-ġnus maquda. Ministru? Fl-Assembleja 65 tal-ġnus maquda kif ukoll fil-laqqa ta' ġunju tal-2010 il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta prioritajiet f'dan ir-rigward huwa għal rappreżentant oli tal politika barranija biex jirrappreżenta l-Unjoni fil-organizzazzjonijiet internazzjonali il-pożizzjoni tal-Kunsilija dwar il-promozzjoni tal-ġnus maquda li għandha tissaħħa l-Unjoni se tikkontribwixxi għal sistema bilaterali multilaterali Inżidu wkoll l-effiċenza u r-responsabilità tal-istituzzjoni. Tieni net nikkontribwixxu għal paċi u s-sigurtà fix-xena internazzjonali l-Unjoni Ewropea tixtieq iżid u s-saħħaħ il-profil tagħha tixtieq tikkontribwixxi għal dak li huwa l-maniġġar tal-kriżi b'mod partikolari permezz tal-Kunsill tas-Sigurtà. It-tielet priorità l-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli b'mod partikolari biex niksbu l-anijiet tal millenju L-erba priorità id-drittijiet tal-bniedem. Minn mindu ġiet maħlu għall-Unjoni Ewropea dejjem kienet minn ta' qudiem li kelmet u defendiet favur id-drittijiet tal-bniedem. U minn dejjem kienet minn ta' qudiem l-Unjoni Ewropea b'mod attiv se tikkoranġixxi id-drittijiet tal-bniedem li għandhom jiġu integrati fl-attivitajiet kollha u l-azzjonijiet kollha tal-ġnus mawda. Id-drittijiet tal-bniedem ma mingħajr dubju mm, marbuta mal-għanijiet l-oħra tal-ġnus mawda b'mod partikolari dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp u s-sigurtà. U l-ħames priorità hija r-riforma tal-ġnus Magħquda, tas-sistema tal-ġnus Magħquda fi anfisha. L-ideja hi li ntejbu l funzjonament tal-organizzazzjoni kif ukoll ntejbu il-trasparenza ta' din l-istituzzjoni u li tkun dejjem aktar trasparenti kemm jista' jkun. L-Unjoni Ewropea hija wkoll involuta fil-proċess ta' konsultazzjoni li ilu għaddej nixtiequ li l-Unjoni tkun involuta b'mod dirett għax bekk nistgħu ntejbu drittijiet tal-bniedem. U din il-kapaċità tal-Unjoni għandna nħarsuha kemm jista' jkun. Dwar il-rappreżentanza diplomatika fl-2009 id-delegazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea barri, barra mill-Unjoni Ewropea saru kom delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea f'Ġeniva Id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Liaison Office adottaw arranġamenti ta' ħidma sakemm is servizz dwar l-azzjoni esterna jibda jaħdem u jkun operazzjonali. Grazzi, Ministru, ta' tweġiba tiegħek. Nixtieq ngħid illi hemm konfużjoni dwar kif l-Unjoni Ewropea hija preżentata fil-Ġeniva u New York. U dan ifixkel l-Unjoni biex taħdem b'mod attiv u mal-imsieħba tagħha. It-tieni net wara diskussjoniet interni dwar il-prioritajiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-2010, il-Presidenza Belġana kif ukoll ir-Rappreżentanza Olja tal-Unjoni Ewropea ti tassigura li hemm biżejjed riżorsi kif ukoll attenzjoni politika anka għall-Istati membri. Hemm bżonn tmexxija għal riżoluzzjonijiet varji b'mod partikolari riżoluzzjoni dwar il-pini tal-mewt, sentenza tal-mewt, kif ukoll it-triti dwar l-armi. Grazzi, grazzi, Ministru. Ma nafx għandek xie kommenti dwar dan. Perhaps I know I have another supplementary question. Oh, you're ready. Très simplement vous dire que la Belgique qui préside. Nixtieq ngħid il-Belġu u anke l-Presidenza Belġana hija preżenti fil-Kunsill dwar id-drittijiet tal-bniedem u se nitkellmu dwar it-ħassib tiegħek għandi eh, mistoqsija mingħand is-Sinjur Rubrik. Grazzi ħafna, Sinjura President. Illum kellna diskussjoni ibsa ħafna, intensiva. Esprimejna l-appoġġ tagħna fil-Kunsill biex ikun hemm tnaqqis fil-baġit imma wkoll tkellimna dwar is-servizz diplomatiku dwar l-azzjoni esterna. Taħseb inti illi għal ġnus maquda għandna nippruvaw norganizzaw risorsi, natu aktar risorsi, għalfejn dan biex ikunu nistaw nifrankaw risorsi biex nkunu nistaw mbagħad nużawhom x'imkien ieħor. Ija il-Presidenza Belġana lesta li taċċetta dan li jkun hemm dawn il-proposti għal frankar. Dan se jgħinna wkoll nżidu l-effiċenza f'dak li hu rappreżentazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Ministru, jekk jogħġbok? Diġà għandna miżuri għan New York u Ġeniva. Ma dwar l-istoqsija tiegħek, imma importanti li ikonna l-azzjoni esterna bħala servizz li jibda jaħdem huwa vitali u l-Parlament Ewropew huwa kol-leġislatur mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam kwistjonijiet budġetarji l-aktar fil-ħolqien ta' dan is-servizz. Grazzi. Issa għandna l-mistoqsija li jmiss l-Onorevoli Elwood. dwar it-tisħiħ tal-biodiversità fl-Unjoni Ewropea. Sur base de la communication de la Commission intitulée Abbażi il-komunikazzjoni tal-komunikazzjoni blisem ta' possible options Al periodu ta' wara sena 2020 rigward l-anijiet tal-Unjoni Ewropea f'dak li ju biodiversità F'Marzu ta' din is-sena il-Kunsill adotta riżoluzzjonijiet f'dak li hu biodiversità u l-viżjoni u l-anijiet wara s-sena 2020. U s-sistema tagħna għal l-aċċess u l-iskambju tal-benefiċċji. Il-Kunsill għal illi huwa tħassib illi l-anijiet ma ntlaħqux għal sena 2010 f'dak li hu biodiversità l-aktar f'dak li hu lan tagħna biex innaqsu l-telfa tal-biodiversità dan il-ħidma tagħna għadha għaddejja. Dan għandu wkoll konsegwenzi soċjali, mhux biss ambjentali. Llum huwa possibbli wkoll jkun hemm miżuri biex imexxu l qudiem il-biodiversità u qabilna li jkollna din il-viżjoni fit-tul sabiex sa sena 2015 il-biodiversità tagħna tkun ġiet imtejba fil-Unjoni Ewropea kif ukoll is-servizzi tal-ekosistema li jagħtu tant kapital u dan jista' jiġi evalwat kif suppost u bekk naġunatu valur il-biodiversità u l-mod kif il-biodiversità tagħti kontribut l-benessri tal-bniedem u kif ukoll il-ġid ekonomiku sabiex dawk il-konsekwenzi katastrofiċi li jistaw jiġu kawżati minħabba it-telf tal-biodiversità dawn jiġu evitati. Rridu nevitaw it-telf tal-biodiversità anka permezz ta' servizzi ekoloġiċi ma fl-istess ħin irridu ntejbu l-kontribut tal-Unjoni Ewropea biex niġġieldu kontra il-telf tal-biodiversità mhux biss fl-Unjoni ma fid-dinja kollha. Dwar il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea f'dak li ju il-protezzjoni tal-biodiversità, il-Kunsill innota li l-frammentazzjoni u d-degradazzjoni ta' postijiet fejn jgħixu l-annimali huwa wieħed mill-kawża prinċipali tat-telf tal-biodiversità. Ġifieri l-Kunsill issa enfasizza il-mod kif it-tibdil fl-użu tal-art għandhom effett negattiv kif ukoll fl-użu ta' metodi li mhumiex sostenibbli l-aktar anka l-speċijiet li mhumiex indiġeni u dawk l-speċi li huma medda li jiġu estinti u anka etniġiż dawn kollha ġew ikkonsidrati. U tibdil klimatiku jista' wkoll jaggrava s-sitwazzjoni l-aktar jista' jżid in-numru ta' dawk l-ispeċi li huma medda mill-estensjoni. Dwar l-Istrateġija 2020 tal-Unjoni, il-linja gwida prinċipali għall politika illi għandu l-Kunsill huwa li jkun hemm l-intervent tal-Kummissjoni u tal-Kunsill biex dawn it-teddid ambjentali aħna nibluħ fi sfida, sfida dan biex inkunu nistgħu ntejbu il-biodiversità. U dan anka kienem il-Kunsill tal- l-2010 ta' Marzu dwar kif se niġġeldu kontra degradazzjoni tal-ekosistemi u ta' u tal biodiversità, il-Kunsill qabel li jkun hemm din il-vinżjoni fit-tul ta' sena 2050 u l-anijiet illi hemm imniżla fil-konklużjoni tal-Kunsill ta' Marzu ta' din is-sena li diġa semmejt ftit ilu. Grazzi, Sinjura President. Sfortunatament, met-tweġiba tal-Ministru, innotajt li hemm nuqqas ta' progress f'dak li hu nuqqas it-telf tal-biodiversità. Il-PAK tista' tikkontribwixxi għal titjib tal-biodiversità u tisjih tal-biodiversità, il-Kunsil xista jagħmel biex jappoġġja lil bdiewa Ewropej. Huma jipproteġu l-aktar l-ambjent fl-Ewropa bekk l-irwol tagħhom huwa essenzjali ma intom x'idin tagħmlu biex tgħinuhom. Grazzi Ministru. Naħseb illi l-aħjar miżura li għanna nieħdu biex nħarsu biedja li ta' kwalità hija li nkomplu neppoġġaw bidja ta' kwalità. Nitlobkom tappoġġaw dan l-aktar meta tiġu biex tivutaw il-budget li nalokaw għal pak. Manix aktar mistoqsijiet dwar din il-kwistjoni ngħaddu issa l-mistoqsija li jmiss tas-Sinjura McGuinness dan jirrigwarda il-Kunsill Informali dwar l-Agrikoltura li jmur lura għal Settembru ta' din is-sena. L-ewwel net, ngħid proset lill-Kummissjoni tal-li kompletat b'mod tajjeb ħafna ir-reviżjoni tal-CAP l-konsultazzjoni pubblika kien hemm parteċipazzjoni minn bosta partit interessati u l-wedit kollha ġew sodisfatti Il-kontribuzzjoni u uriet li hemm interess kbir minnaħa tas-soċjetà tagħna rigward il-ġejjieni tal-politika ta' dwar l-agrikoltura tal-Unjoni Ewropea. Il-pak ma tikkonsernax biss il-bidwa tagħna, kellna wkoll il-konferenza ta' Ġunju li għadda post 2013 u kellna bosta kontribuzzjonijiet, bosta dibattiti fil-konferenza, kontribuzzjoni li kolli najt kienet waħda ta' valur kbir biex naraw eżattament fejn hija l-pożizzjoni tagħna. Issa dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill tafu li matul il-snin li għaddew il-Ministri tal-Agrikultura ħasbu ħafna dwar is-sitwazzjoni kif ini fil-Franza u Repubblika Ċeka u anka Spanja. Issa il-Presidenza tixti illi dibattitu l u huwa importanti illi il-pak tieħu konsiderazzjoni il-tibdil fl-agrikoltura u bekk rridu kon nikkonsidraw il-pak tal-ġejjeni. Għanna u koll il-qafas budġetarju tal-Unjoni Ewropea li tant huwa importanti mill-sena 2014 sa sena 2020. Da se jkunu ukoll diskuss fil- Konsil informali dwar l-agrikoltura fit-19 ta' settembru f'Belġu. Is-Sur De Castro, iċ-ċer fil-Kumitat dwar l-Agrikoltura, aħna tlabnieh biex ikun preżenti f'din il-laqgħa f'dan il-Kunsill biex id-diskussjoni tagħna jkunu aktar interessanti. Se niddiskutu wkoll il-riżultati tal-konferenza ta' Lulju u għandna wkoll mimo li se tiġi finalizzata matul il-jum li ġejjin. Konklużjonijiet tagħna jikkonfermaw il-fatt li l-anijiet tal-pak huma importanti kif huma eżattament imnisla fit-Trattat ta' Lisbona li jkollna ikel ta' kwalità u biżejjed provvista f'territorju kollu tal-Unjoni Ewropea nħarsu l-ambjent kif ukoll l-ambjent in ġenerali u nejnu kol il iżvilupp sostenibli ta' zoni rurali dan diskutajni qabel, apparti minn dan il-presidenza, edha tara u il-valur miżjud tal-PAK fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-importanza tal-PAK fil-kuntest ta' l-Istrateġija tal-Ewropa 2020. Diskussjonijiet fil-ġejjeni se jiġu segwija minn diskussjonijiet oħra fis-summit dwar l-agrikultura eventwalment il-Kunsill li ġifieri flimkien mal-Kummissjoni se jkontribwixxu ħafna għal dibattitu u jiena ċert li l-Kummissjoni daw koll taħseb dwar il-ħidma eċċellenti illi ġiet mamula mill-Kunsill u flimkien mal-Parlament u ċert illi se tagħmel kull sforz biex tagħti komunikazzjoni li ħad tiġi appoġġjata mill-istituzzjonijiet. Il-Presidenza se tniedi d dibattitu fil-Kunsill. Dwar in-negozjati dwar il-kummerċ ħieles, l-ewwel qed nixtieq ngħid illi dan il-ftajim għandu importanza ekonomika Parlament Ewropew kif ukoll il-Kumitat dwar l-Agrikoltura u l-Ministri tal-Agrikoltura għandhom ġeneralment ikollhom l-istess viżjoni l-aktar dwar il-ftejjim u kif se jaffettwa dan il-ftejjim e setturi differenti tal-agrikoltura. Fl-aħħar ta' Mejju, il-Kunsill ħajn konsiderazzjoni il-tassib ta' ħafna MEPs dan f'common memorandum. Nixtieq fl-aħħar Nifakarkom illi il-Kummissjoni trid tirrispetta il-mandat negozjat. Il-Kummissarju assigura l-Kunsill il illi l-Kummissjoni se tassigura illi n negozjati se jieħdu in konsiderazzjoni l-PAK Fil-qasir nixtieq nenfasizza il-fatt illi l-Kunsill se jkompli janalizza u jsegwi mill-viċin dawn in-negozjati l-aktar bis-saħħa tal-kumitat li jirrigwarda il-politika dwar il-kummerċ. Il-negozjati li jmiss huwa huma f'Ottubru nista' nassiguralkom li l-Presidenza se tassigura li l mandat negozjat jiġi rispettat kif suppost. Grazzi ħafna Ministru, Sinjor Mekkinis, Ekjoġbog. Grazzi ħafna. Aziz Ministru, grazzi ħafna ta' tweġiba ta' taljata tijak, kun ringrazzjak. Jina nittama illi il kunsi ħajkun fl-għaddejjem bid-dibattitu dwar din kwistjoni, ma naf li inti wkoll weġġebt il-kollega tiegħi dwar l-mistoqsija tagħha fuq il-biodiversità. Jina naħseb illi issa rridu wkoll naraw x'inija l-opinjoni tal-konsil. Nafu illi dan mhuwiex xi ħaġa tajba mhix xi aħbar tajba l Budget tal-Agrikoltura tas sena 2013. Nixtieq li tikkumenta dwar dan. Kieġbok Ministru. Grazzi ħafna naf li hemm numru ta' stati membri li jixtiequ jnaqsu il-budget, però fissa fejna fina l-ftejjem fil-Kunsill biex miex f'dik id-direzzjoni u naħseb li intom smajtu l-bira stess il-Ministru responsabbli għal-Budget għamel prezentazzjoni għal-Budget tas sena d-dieħla u naħseb smajtu illi l-perspettivi tal-Budget tas sena 2011 kemm diskussjoni illi diġà seħħet mal-Parlament u ma naħsibx illi naqbel miegħek dak li għandu x'jaqsam l-analiżi li inti għamilt fuq il-Budget Ewropew. Grazzi ħafna għandi żewġ mistoqsijiet supplementari oħra, Sur Rubik l-ewwel kieġba. Grazzi ħafna, Signor President, jina nishtiq u koll inkun naf minħabba li qed niddiskutu l-budget tas-sena 2011. Jina nixtieq illi pereżempju dwar il-programm ta' innovazzjoni u kompetizzjoni u dwar l-enerġija intelligenti jekk hemm sejħa u l-ICT. Dawn huma programmi qafas illi qed ikunu konsidrati perhom ukoll proġetti maħsuba għall-agrikoltura jiena nixtieq nkun naf eżattament kif hija l-pożizzjoni tal-Kunsill vis-à-vis dawn il-programmi. Grazzi ħafna Sir Albert. Grazzi ħafna Sinjor President minħabba deċiżjoni straordinarja li ħadet il-Kummissjoni sabiex terġa' tiftaħ id-diskussjoni tal-Mercosur naħseb li issa tissir analiżi wkoll min-naħa tal-Kunsill dwar l-effetti negattivi li dawn id-deċiżjonijiet ħajkollhom fuq il-bdiewa u jista' jkun li design fil-mija tal-esportazzjonijiet ħajkunu influwenzati minn kundizzjonijiet li ħad l kummissjoni mal-stati tal-Merkusur. Jekk jogħġbok Ministru. Jiena Nista' nerġa' nirreferikom sempliċement għall preżentazzjoni ġenerali illi aħna kellna fuq il-baġit tas-sena 2011 naf li intom interessati ħafna fuq l-innovazzjoni u t-teknoloġija, però għadna nibdew naħdmu fuq hekk, ġifieri minn Diċembru li għadda sissa konna f'pożizzjoni li nbidlu elementi differenti tal-budget nixtieq nirreferikom għal dawk li kienu l-prioritajiet tal-Parlament Ewropew. Dwar it-tim mistoqsija dwar il-Merkusur kif qedtilkom il-Presidenza taf x'inhuma il-sibijiet li qed jinkwetaw il-Kumitat tal-Agrikoltura fil-Parlament. U l-Kummissjoni għandha tara illi konklużjonijiet pożittivi ta' dawn in negozjati għandhom jwaslu għal benefiċċji għal bdiewa Ewropej, promozzjoni ta' drittijiet tagħhom kif ukoll li nippreservaw l-indikaturi ġeografiċi. Grazzi ħafna s-sena d mistoqsija li jmiss illi hija mistoqsija minnaħa ta' Sur Czarnecki li għadwar perspettiva għas-subija tal-pajjiżi Baltiċi fl-Ewropea. Jekk jogħġbok sur Ministru. Mela lan tal-politika tagħna dwar il-Balkani tal-Punent, pajjiż tal-Balkani tal-Punent huwa li aħna nagħmlu kontribut għall-istabilità tar-reġjun. Waħna nixtiequ li niskuraw li jkun hemm paċi prosperità u stabilità dejjema f'dan ir-reġjun fl-1999 aħna deċidejna li nibdew naħdmu fuq dan il-proċess li huwa bażikament qafas sabiex jiffaċilita l-istadju ta' qabel is-sobija ta' dawn il-pajjiżi u jiena naħseb li l-istabilità u r-rikonċiljazzjoni ta' dan ir-reġun jiddependu fuq dan il-proċess. Issa dan il-proċess hija jiddependi wkoll fuq konsens li reġa' kien imġedded jiddependi ħafna fuq kundizzjonijiet ġusti u rigorużi għas subija ta' pajjiżi kandidati fl-Unjoni Ewropea. Jiena naf li l-aħħar darba aħna fl-14 fil-fatt ta' Ġunju fil-Kunsill aħna ġena diskutejna dan il-punt ġifieri s-ħubija ta' dawn il-punti matul is-snin aħna nafu wkoll li kien hemm erba proċessi wkoll li nbdew is-sena li għaddiet u bdew in-negozjati wkoll sħubija fis-sena 2005 mal-Kroazja u bħalissa issa wasalna sabiex intemmhom u fuq eh, il-livell politiku naħseb li nistgħu ngħidu li aħna dejjem urejna l-impenn min-naħa tagħna u qegħdin nużaw l-istrumenti kollha għad-dispożizzjoni tagħna u għandna rappreżentanti speċjali wkoll f'Skopje Pristina u Sarajevo. Jiena nista' ngħid illi għandna maħsuba illi għandna qed nofqu 900 biljun euro f'dan ir-reġjun sas-sena 2013. Inna nofqu biljuni ta' euro minn sena 1991 fil-fatt u nafu li aħna dawn ġridu nisqu l fatt il-pajjiżi kandidati jridu iżommu mal ma' dawn il-kriterji ta' Copenhagen. Aħna rridu wkoll nistennew l-opinjoni tal li nitolbu li jkun hemm statut tal-mandat. U aħna din nistennew bil-ħerqa wkoll sabiex naraw x'ħajkun il-passi li jmiss, però dan huma huwa fidejn il-pajjiżi kandidati sabiex huma jżommu mal-kondizzjonijiet u illi jagħmlu bidliet li hemm bżonn sabiex jissodisfaw il-kriterji. Naf li dawn il-pajjiżi hemm bżonn illi jippruvaw jaħdmu ħafna iktar sabiex jiġġieldu kontra kriminalità organizzata u wkoll isibu soluzzjoni għal kwistjonijiet li ilhom pendenti żmien. Aħna nistgħu nilqu stabilità f'dan ir-reġun jekk is-soċjetà ċivili wkoll ikollha rwol attiv. L-iżvilupp u politika tajba tal-ġirien tista' tagħmel kontribut għal fatt illi dawn il-diskwiti li ilhom għaddejjin snin sħaħ fl-aħħar insibu soluzzjoni għalihom. Fl-14 ta' ġunju fil-Konsil, fl-ħar Konsil li kellna aħna appellajna sabiex dawn il-pajjiżi jippruvaw sibu soluzzjoni għal problemi illi ilhom pendenti f'dawn l-aħħar snin u nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi aħna iddeċidejna wkoll li nagħmlu liberalizzazzjoni tal kundizzjonijiet tal-viża għal dawn il-pajjiżi u aħna din inħejju wkoll ftehim identiku għal-ċittadini tal-Bosnia Herzegovina u jiena nittama li din id-deċiżjoni ħad ittieħed u tkun konkluża din is-sena. Issa dwar l-impatt li ħaj kollu dan kollu fuq il-budget, speċjalment fil-kontest tal-istrateġija 2020, jiena ikolli l-ewwel nett nistenna qabel nwiġibkom nax ħajkunu il-tweġibiet minn ħadd tal-Kummissjoni dwar il-perspettivi finanzjarji l-ġodda. Grazzi ħafna tal-li meċċejt dan id-dibattitu daqshekk tajjeb, dan huwa eżempju tajjeb billi għandhom jieħdu ħaddieħor minnek. Aziz Ministru, jiena nixtieq illi nisma' xi ħaġa ħafna iktar konkreta Min taħseb li għandu l-iktar ċans illi jidħol fl Ewropea? Serbia, Montenegro, jew Maċedonja? Jekk jaġbok, Sinistru. Onorevoli, jekk jiena ngħidlek min għandu l-iktar ċans, ma naħsibx li bil-fors ħanaqta minħabba illi għatfadal ħafna progress illi irrit isir u mhux neċessarjament il-progress ħajsir fil-ħin li aħna qegħdin pjanaw Grazzi ħafna Zis Ministru għed eh, jajdu li inti ħajkollok titlaq issa u jkolli ngħid li bqija tal-membri ta' dan il-Parlament li saqsew mistoqsija li ħarġivu tweġiba bil-miktub nirringrazzakom ħafna tal-parteċipazzjoni tagħkom li sospendi s-seduta sa' tisa' tal-lejla. Grazzi.